Bueno, iba a decir queridos colegas y queridas colegas, pero me parece que... Con... U sinjuri nisa bissa u fil-kamra. Anzi, għaw raġel. Mela, skuzani, skuzani, mela, jen nibdew il-sessjoni tal-lum, nkomplu